votat eh, fil-30 ta' april u ma' disponibli. Kumenti jekk ġobkom. Le ma' jedix u għalek minuti ġo approvati. Signori.